mill-President tal-Komissjoni fuq il-pakket tal-Komissjoni dwar l-impjiegi it-kabbir u l-investiment. U naddi il-kelma minnu fih l sur Juncker. Grazzi ħafna, Sur President. Kollegi, onorevoli membri ta' dan il-Parlament, Signuri, jina nindirizza din il-Kamra Eh, ta' xi xarilu u jiena wet illi niġi hawnhekk u nressa pakett ambizzjuż qabel il-miliet. Xar wara u il-miliet wasal kmini u jiena għawqijat biex eh, eh, noħolġ b'dak li wet. U jiena dan qed nagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Għax dinja dan huwa l-post istituzzjonali fejn ġrajiet importanti jiġru. Mela, illum l-Ewropa qed eh, kollha fażi ġdida wara snin twal biex ninċildlu għal rekupu tal-fiskalità ekonomika tagħna u għal promozzjoni tar-riforma, illum qed inżidu it-tielet punt ta' ċirkuvizzjuż, ġifieri pakett ambizzjuż però realistiku, pjan ta' investiment tal-Ewropa. U l-Ewropa għandha bżonn tkun xprunata u illum il-Kummissjoni qed tagħmel hekk u għalhekk ninvestu fl-Ewropa. Dan ifisser ferm iktar minn ċifri, proġetti, flus, regoli. Nitkellmu fuq il-nies, fuq dawk il-nies fost il-ċittadini tagħna illi m'għandhomx xogħol. Għandna bżonn inwasslu messaġġ lin-nies tal-ċittadini tal-Ewropa kif ukoll għall-bqija tad-dinja illi l-Ewropa illum reġgħet ħadet posta u marġin ħarsu lura. L-investiment jitratta l-futur. Ovjament ma rridux ninjoraw is-sakrifiċċju illi għamlu ħafna ċittadini Ewropej daw l-aħħar sitt snin biex nelbu l-kriżi u għanna bżonn inkomplu nagħtu mbuttatura lil progress niftħu is-swieq u naddu għar riforma l-affarijiet il-setturi tagħna forsi mhux qed jaħdmu sew. Dawn huma ta' affarijiet tajbin ma mhux bizzejiet. Iva għandna bżonn riforma strutturali biex nimodernizzaw u nżommu s-suq tagħna. Iva għandna bżonn responsabilità fiskali biex nerġaw ikonna l-fiduċja u s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi tagħna. U biex hekk naqdu dal-omnium imperfectum għanna bżon natu xpuratura l-investiment. Ovjament, għanna bżon iktar mill-arja u il-pakett tal-investiment se jkun tajjeb biex il-laħħam ir-riformi tagħna u l-Kummissjoni qed tressa wkoll e, xi kriterji għal suċċess. Mhux biex wieħed ikun kontra liħor ieħor imma miġburin flimkien f'messaġġ sempliċi wieħed illi l-Ewropa tista' toffri għal ġenerazzjonijiet tal-futur u għal bqija tad-dinja bħala ħabb bħala ċentru eh, interessanti għall-investiment u għall-impjegi. Għaliex qed nagħmlu hekk l-ewwel net. Mhux għax għandna qudiemna eh, lakuna ta' investiment serja u qegħdin f'din in-nassa, imma meta nitkellmu mal-investituri jaqblu l-koll illi l-Ewropa post attrajenti biex jinvestu fih, imma jekk nara iċ-ċifri Dawn jirrakkontaw storja differenti għal kollox il-livelli tal-investiment fl-Unjoni Ewropea issa edin għal 370 miljun euro inqas mill-limitu storiku tal-kriżi waqt l-investiment qed jibda sow fl-Stati Uniti għadna lura fl-Ewropa għaliex għax l-investituri m'għandhomx il-fiduċa l-kredibilità u il-konfidenza u għanna dimna u kol paradoss ewlieni minn kejja il-likwidità li jem fis-swi u fil-kontijiet tal-banek imma l-investiment tal-Europa għadu marko prax. U paletiret punt nistiqnajt li risorsi pubbliċi tagħna edin stizik uh, fem iktar fil-GDP minn 60% għal 90% spazju ta' xiftit snin. U għalhekk anki l-ispiża pubblika trappreżenta ħdejn fiċin eh, ta' 50% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk dak li għandna bżonn huwa użu intelligenti tal-flus biex nisblukkaw l-investiment l spiża pubblika bżonn tiġi użata biex tiffinanza l-iskejjel tagħna, sistema tal-welfare tagħna, tal-benestri tagħna, mhux biex tgħin id-djun. Illum aħna qegħdin wieġbu għal dawn il-patoloġiji Ewropej u ovvjament qed nirriflettu ħafna fuq l-ekonomija reali dik il-ħaġa li tot. Issa ma wasax ir-waqt għal xi eh, ġlied ideoloġiku nazzjonali imma għandna bżonn kunsens soċjali biex ek l-Unjoni Ewropea terġa' tibda taħdem kif suppost. Ta' sikwit nisma' illi għandna bżonn eh, hekk msejjaħ flus ġdid. Imma dak li tas-sew għandna bżonn għandna bżonn ta' bidu investiment mill-ġdid. Hemm oħrajn illi jgħidu għandna bżonn ta' ektar dejn le mhux il-fatt il-budgets nazzjonali diġà qegħdin estizi u l-Unjoni Ewropea topera fuq dawn il-budgets estizi u l-likwidità tista' tħalli l-Ewropa tikber mingħajr dejn. U għalhekk aħna rridu nżommu f'moħħna il-tfal tagħna, in nipotijiet tagħna għax huma wara kollox huma dawk li se jkollhom iħallsu dan id-dejn. se nżommu mar-regoli tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir hija kwistjoni ta' kredibilità. Imma jekk l-istati membri Eh, ma jkunux jistgħu joffru dawn il- eh, dawn il-flus ovvjament ma jkunux nistgħu allura ngawdum dan il-patta stabilta, dak li se nagħmlu huwa illi nwaqqu sistema adattata li se tuża il-flus pubbliku disponibbli biex ikollha iktar tiġenera iktar kapitali. Bekk inkunu nistgħu niġeneraw iktar investiment li kieku ma kien se jiġri u hekk noħolqu l-impjiegi se jkollna bżonn naraw bir-reqqa ħafna l-proġetti il-miri għall-investiment mill-ġdid biex il-post ikun għatla l-Parlament Ewropea tkun attrajenti u tkun marbuta ma' realtà ekonomika u mhux l-esperjenza eh, politika. Ħen kunu ċara daqs il-kristall fuq ħaġa waħda. Il-flus li aħna timpoġġu qed nallokaw illum jiġi ma' eh, huwa miżjud għal dak li jeżisti diġà ġifiri 630 miljun li qed jiġi allokat għal daw il-fondi fuq livell reġjonali kif ukoll nazzjonali, ġifir huwa miżjud għal dak li l-Bank tal-Investiment Ewropew diġà seta' jagħmel sissa. Wara iż-żieda ta' capital increase ta' 10 biljun euro u l-bank ta' 180 biljun għall-ekonomija reali u dan huwa miżjud ma' programmi assistenti illi diġa qed jinvestu fl-infrastruttura fl-innovazzjoni għall smes fl-Unjoni Ewropea. Forsi l-iktar ħaġa importanti dan u linja somma miżjuda għal dak li l-Istati membri jistgħu jagħmlu biex jgħinu nfushom. Għax l-Istati membri għandhom bżonn jappoġġaw l-investiment permezz ta' użu aħjar tal-finanzi pubbliċi u ehm, impenn imdejjeb għal riformi strutturali permettu li nispjega il-vizjoni tiegħi għal miri ta' dawn il-flejjes. Jina għandi vizjoni ta' tfal imorru l-iskola Thessaloniki illi imorru f'klassi ġdida f'Jamanta li għandha l-computers. Jina għandi vizjoni ta' sabtarijiet Ewropej li jistgħu salvaw il-ħajat tan-nies kien eh, makkinaru ta' avangwardja jien divizjoni illi Franċis eh, Franċiż jista' jimur ix-xogħol u jiċċarġa il-karozza elettrika tiegħu bħalma nagħmlu issa bid-diesel u da kolla li jixtiequ jibbenefiċaw mill-progress teknoloġiku u qed jitolbu għall-azzjoni għall-iktar efficienza enerġetika. Is-settur tal-enerġija tagħna għandu bżonn ta' interkonnettività, integrazzjoni tal-sorsi li jġeddu u jiddiversifika wkoll eh, l-sorsi tagħna ta' diversità. Is-settur tal trasport bżonn li modernizzaw kol infrastruttura eh, tiegħu, innaqqas Eh, il konġestjoni kif ukoll itejjeb il-konnettività għandna bżonn ta' iktar reċiklaġġ tal-iskart, għandna bżonn iġifieri ta' broadband ukoll eh, li għaġġel iktar għandna bżonn daw grids intelligenti bżonn investu fl-edukazzjoni, fis sistemi tal-innovazzjoni li ta' sikwiet m'għandhomx biżejjed finanzjament u mhumiex daqshekk ekwipaġġati bħal kompetituri tagħna ninvestu fin-nies din l-ekonomija soċjali hekk titlob. U għalhekk il-ħtiġijiet li għandna qudiemna huma kbar ħafna. Dawn huma l-isfidi tal-ġenerazzjoni tagħna u l-Ewropa bil-fors se jkollha tilqal dawn l-isfidi. Kif se jkun il-modus operandi tagħna? Ovvjament, flus ma se jiġi bħal manna mis-sema, m'għandniex stamperija, għanna bżon nattraw il-flus u inħadmu. Għanna bżon nwafqu struttura ġdida illi se trendi da kollu possibbli. U ovvjament is-soluzzjoni hija fil-ħiliet tagħna biex nisblukkaw investiment miżjud. Il-pjan huwa msejjes fuq tliet pilastri ewlenin. L-ewwel net qegħdin noħolqu front Ewropew ġdid għal finanzjament strateġiku garantit bil-finanzi pubbliċi mill-Budget Ewropew u mill-Bank ta' Investiment Ewropew. Il-fond se jkun jista' jmobilizzaw 350 biljun euro fil tliet snin li ġejjin. U hemm xi li jgħidu li dan mhuwiex biżejjed. Hemm bżonn nifakkarkom illi dan huwa l-iktar sforz kbir fl-istorja Ewropea biex mobilizzaw ċifra bħal din għall-investiment miżjud u mingħajr ma nbidlu regoli. Naf li xi ħut minnkom imħassbin fuq l-impatt fuq l-infrastruttura u fuq ir-riċerka u l-allokazzjoni dawn iż-żewġ setturi qed eh, tibżgħu li forsi għandna tneħħu eh, mill-Horizon 2020 u jfisser illi hekk nitilfu l-flus imma dan mhuwiex il-każ Kull ew euro minn dawn il-programmi fil-fond joħol u 15 l-euro għal riċerka l-innovazzjoni u l-proġetti ta' dawn is-setturi. Baħniex qed niċċaqalqu nispostaw il-flus aħna qegħdin namlu l-iktar użu nistaw minn dawn l investiment u jekk l-istati membri kolli kontribwixxu għal dan il-fond, allura nkunu nistgħu nisblokkaw dan l-ammont u dejjem jikber. Eh, Sur President, Signori, it-tieni pilastru tal-pakket tagħna huwa kif se nsemmi. Aħna se noħolqu proġett kredibbli ta' pipeline li kollu pakket ta' investiment biex hekk inkunu nistgħu nippromuovu l-investiment f'proġetti Ewropej. Ovvjament, da mhix da mish xogħol tan-nies din tal-politika aħna bżonn inkunu modesti mhux aħna illi naslu l-proġetti dan ir-responsabilità tal-esperti li għandhom il-ħiliet eh, neċessarji u l-arfin neċessarju il-fond se jkollu komitat tal-investiment mamuli minn esperti biex jgħinuh u jiżguraw illi jivvalutaw il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi l-valur miżjud għall-Unjoni Ewropea. It-tielet pilastru ta' dan il-pakket huwa mamul minn roadmap ambizzjuża permezz tal-liema nixtiequ il-Unjoni Ewropea ssir iktar attraenti għall-investituri. Din hija ħaġa sine qua non u għalhekk għandna bżonn innaqsu l-burokrazija u niżguraw illi innaqsu il-pisijiet regolamentari u da ma japplikax biss fuq livell finanzjarju imma l-iktar u iktar għedin nitkelmu fuq li fissar tal-aħjar parametri fuq livell regolamentari. Daw l-aħħar stil il-Bank ta' Investiment Ewropew għamel xogħol straordinarju jiena kuntent ħafna illi huma se jkunu dawk illi se jkunu il-mutur għal dan il-programm ta' investiment il-ġdid u jiena so kuntent illi huma involuti issa din nitkellmu fuq bank AAA illi ma jibżax li jieħdu riski u jina naħseb illi jista' jiġi użat għal benefiċċju tal-Ewropa mod iktar effettiv għax mingħajr dan il-bank ma jkunx possibbli li ikollna programm ta' investiment bħal dan u nixtieq nirringrazzja l-President Werner Hoyer minn qalbi għal mod eżemplari li ju kopera mana f'dawn l-aħħar eh, ġimgħat u f'dawn l-aħħar xhur għax din il-Komissjoni ħadet il-mandat tagħha biss xi ftit ġimgħat ilu imma raġuni li aħna issa nistgħu nippreżentaw dan il-pakkett ta' investiment għal għax ħojer u jiena kellna skambju ta' veduti wiesa fuq dan is-suġġett anki f'Lulju. U jiena żgur illi l-President tal-Parlament se jkun jista' jikkonferma da kollu. U għalhekk, Sinjuri, hemm xi affarijiet importanti illi issa għandna bżonn nużawhom bħala punta tluq tagħna għax aħna qegħdin fil-bidu tal-proċess tagħna u dak li qed nippravaw nagħmlu ovvjament huwa nagħtu imbottatura li tkabbir fl-Ewropa u l-Unjoni u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bżonn jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom dan il-fond biex huma wkoll itejbu l-effiċenza tagħhom l-Istati Membri wkoll hemm bżonn jaqdu dmirhom u jagħmlu dak li jistgħu biex jistimulaw it-tkabbir fl-Unjoni Ewropea xkull euro li tkun li kun disponibla dan il-fond jista jagħti lok għal 15 euro f'investiment. U bħala ritorn jiena inwetkom illi meta nkunu qegħdin naraw il-budgets tal-istati membri maħnix se nikalkolaw il-kontribuzzjoni tal dan il-fond meta naraw ir rispett u l-konformità mal-kriterji tal-patta stabilita u tkabbir. Ovvjament, ma nkunux nistaw imbasru eżatt eżatt kemm se jkun hemm ritorn lejn kull stat membru ma bżonn nżommu f'moħħkom illi iktar tkabbir fi Franza tkun tajba wkoll tkabbir fl-Italja, iktar tkabbir fil-parti tisfel tal-Ewropa se jkun ta' benefiċċju fil-Ġermanja u għalhekk naħseb hemm bżonn iċ-ċittadini jirrealizzaw fl-aħħar mill-aħħar illi id-destin tagħna u għad-destin ta' kulħadd u għalhekk hemm bżonn illi nuru solidarjetà lil xulxin. Għanna 315 biljun euro imma dan mhuwiex il-livell eh, l-iktar għax il-font jekk jaħdem sew ċert ta' dan nemmen illi morru oltre 315 biljun euro. U l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew hemm bżonn u kol jaħdmu sow eh, wara dan il-pakket u l għanijiet tiegħu kif ukoll illi eh, jimplementaw dan il-fond ta' xanna bżon l-Ewropa ta' nies illi huma jixtiequ jinvestu. Mela, Onorevoli membri, eh, bżon il naċċelleraw l-investiment tal-implementazzjoni tal-fond u għalek n-nissider il-kollegi tijaj l unjoni Ewropea li kolom l-istess impen. Bżon li dan il-fond jisir operazzjonali minn issa sa ġunju tas sena diħla biex hekk ikun jista' jibda jagħti l-frott tiegħu. Il-Parlament Ewropew huwa sieħeb essenzjali biex nejnu lill-Ewropa illi eh, tikber u tiġġedded Għana fil-Kommissjoni se nkunu responsabli dimkom ir-rappresentanti tal livell li ta' dan il-fond hemm bżonn regolarment jagħmlulkom rapport tal-attivitajiet tal-fond tal-fond jina u se sinamel se nkun żgur illi l-Viċi President u l-Kummissarju li huma responsabbli għal fond kif ukoll ir-rappreżentanti tal-Bank tal-Investiment Ewropew jiġu hawnhekk u jagħmlulkom rapport regolarment. Però permettuli, ħenkun ċarlaqs il-kristall aħna għanna bżon illi inkorna appoċ politiku manix bżon ta' pjan liġi politiċizzat. Ma nix bżon ta' listi ta' xoqat fuq livell nazzjonali. Dan huwa test importanti ta' kredibilità li jemson jikkonvinċi l-investituri privati u s-swieq finanzjari fuq livell dinji. Jiena not fuq il-professionalità, l-esperjenza u l-ħiliet tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Il-pjan mhuwiex xi uh, xi eh, kanċell awtomatiku, xi eh, għandna bżonn ta' mekkaniżmu flessibbli, ħafif, mekanizmu li jkun sempliċi li wieħed jista' jkun jista' juża għall-investituri kif ukoll awtoritajiet pubbliċi mekkaniżmu li jista' jevolvi ruħi u jiżviluppa fi żmien ma jkunx limitat mill-loġika tal- Eh, bibin illi u jew eh, xi setturi eh, ġeografiċi jew settorjali jew klimatiċi ma jissegwi strutturi msejsin sow jgarantixxi responsabilità mekkaniżmu illi ta' so ikun jista' joffri bib miftuħ għal dawk il-pajjiżi li tassaw batow il kriżi Dak qed nipproponu hawnhekk nistgħu nagħmluh biss fuq livell Ewropew. U wara xar bil kem fil-pozizjoni tiegħi, aħna qed nerfgħu responsabilitana qed naġixxu għalhekk nistieden lill oħrajn illi jagħmlu l-istess ħaġa u juru wkoll li huma lesti illi jkollhom rwol. Jiena ngħid minn issa stess illi jekk il-pjan tagħna jopera so u se jopera so. Umbagħad ovvjament se jġeddet għal 2018, 2019, 2020. Sur President. Dan huwa investiment minna ħatana illi juża eh, kemm jista' jkun il-politika ekonomika tagħna qegħdin eh, nifakaw fuq investiment fuq medda twila ta' żmien għall-ħolqien ta' impjiegi qegħdin nimraw ukoll l-SMEs il dawk li joħolqu l-impjiegi biex nagħtu imbottatura l-ekonomija reali. Sinjuri, aħna issa qed nibdew era ġdida bil-konsolidazzjoni ta' eh, fiskali bil-pjanijiet innovattivi ta' investiment u strumenti ġodda u għalek dan il-pjan ta' investiment minar preċedent li jiġi mobilizza il-livelli kollha tal-gvernijiet u dan il-ċirku vil-tzjus l-omnium imperfectum li semmejt qabel. Aħna ovvjament se nerfaw ir-responsabilitana fuq tliet pilastri il-flejes, il-proġetti u l-istrumenti biex noħolqu l-ambjent ta' investiment ideali natu eh, tama lil ċittadini kollha Ewropej wara snin ta' staġnar. Iva l-Unjoni Ewropea tista' terġa' tkun l-epiċentru tal-investiment. Iva l-Ewropa tista' terġa' tikbar u l-modell soċjali Ewropew mill-ġdid ikompli għaddej. U issa billi badna triq it-tajba, ovvjament mhux se nħarsu lura. Grazzi ħafna, President. Grazie tassew, Sur Juncker. Issa, fissem il-Bank Ewropew l-Investimenti Sur Hoyer. Grazzi, President. Mod partikolari nixtieq nirringrazzjak tal-li ippermettejt li nindirizza il-Parlament dal-ħodu u nikkummenta dwar dak li qal il-President tal-Kommissjoni u nappoġġa biex nappoġġa l-pjan tal-President Juncker li għadu kemm iddeskriva ftit tal-minuti ilu ngħidilkom x'funzjoni ħajkollu l-bank fi xhur u ġimgħat li ġejjin. Umbat ikun hemm il-Kunsill tal-Ministru tal-Finanzi f'Diċembru u l-preżentazzjoni fil-Kunsill Ewropew f'Diċembru ukoll. Aħna impenjati bisħieħ biex niġġieldu dan id-distak ta' investiment fl-Ewropa fil-bidu tas-sena il-bank għamel studju dwar il xuq fil-investiment fl-Europa kontribwissa trawim ta' kuxjenza li għal seba snin issa l-Europa waqat l-ura dak li huma ċifri ta' investiment tal-2007 ballen għas 15-20% u din hija xi ħaġa persistenti għal madwar 15-il sena parti dan l-Europa illa soffri minn distak fil-innovazzjoni, viza fil-kompetituri u l-inin tana. U ma mumiex fl-Unjoni, iżda barra l-Unjoni. U meta nqablu rwieħna ma eh, uħut mill-aktar avvanzati għanna 1.5% eh, tal-GDP li huwa inqas minnhom kull sena għal dawn il-15-il sena li jiena nagħmlu kummerċ magħhom. U għalhekk irdu nieħdu azzjoni. Bekk fekofin ħan nipproponi l-ewwel isir studju dwar l-allegazzjoni li l-opportunitajiet ta' investiment ma jeżistux, jekkux jekk dan huwiex minnu. U naf li l-ħidma intemmet ftit tal-ġimgħat ilu l-ħidma ta' task force u iva l-proġetti din hemmhekk u iżda hemm bżonn ta' proġetti. Imma il-mistoqsija għaliex dawn eh, dan il-vojt mhux qed jintela mis-settur privat. Għaliex mhux qed jibt-kontribuċi biex jimlijom x'inhu l-xkiel għall-investiment naħa ta' riskju ħan indirizzawa, naħa ta' regolamentazzjoni, naħa ta' leġislazzjoni u qed gost nisma' li l-President tal komissjoni ħajistinka biex jindirizza din il-kwistjoni. Umbat, hemm il-kwistjoni tal-fiduċja wkoll deċiżiva għal kull deċiżjoni ta' investiment fl-Ewropa. Irridu Nieħdu l-affarijiet ħaġa wara oħra, nindirizzaw il-vojt fl-investiment u raġunijiet għaliex dan il-vojt l-investiment mhux qed jintela u l-istrumenti illi aħna ħanużaw. Imbagħad nistgħu naraw x'kienet l-istorja eh, f'dawn l-aħħar seba' snin intu faqat il-kriżi. Sam l 2007 l-bank prof daktar 500 biljun għall-investiment fl-Ewropa u sa tmiem sena d-dieħla aħna ħankunu wassanna għal 180 biljun f'investiment wara zida fil-kapitali ġi rakkomandat mill-Kunsill Ewropa fl-2012. Fl-2012 jiena ma kontx żgur jekk eh, aħna konniex ħa namlu 18 darba aktar minn dan minn dawn l-10 biljun euro. Imma nista' ngħidilkom li bis sa sena dilha ħankunu qbiżna din il-mira ta' 180 biljun investiment addizzjonali fl-Ewropa. X'in il-kwistjoni għandna qudiem llum qabel il-kriżi l-kreditu kien eh, finanzjat u settur eh, pubbliku kellu jassumi ir-riskju u l-kapaċità l-infiq pubbliku issa tnaqqas u hemm sotto investiment u l-kompetittività fil-medda twila ta' żmien hija mpoġġija f'sogru. Iżda minħabba il-kriżi tad dejn sovran il-likwidità m'għadix eh, kwistjoni u hemm flondi disponibbli għall-iktar proġetti suguri. Iżda ċertu partijiet ta' swieq huma avversi għal riskju minħabba ċertu standards u l-aċċess għall-fondi N-naħa tal-SMIs huwa tassib u hawnhekk nistgħu naraw li mhux kollox jott għal kulħadd għaliex l-aċċess għal fondi min-naħa tal-SMIs huwa differenti f'kull stat membru u bekk irridu sfumaturi differenti. Huwa essenzjali indirizzaw dawn dan il-falliment tal-tassuq biex nkunu nistaw nifinanzjaw proġetti importanti u dan ħajġi indirizzat mill-pjan li għaddu kemm ħabbar il-President għan proponi l ekofin u l-Kunsill Ewropew li l-IB kontribwixxi 5 biljun euro għal din l-inizjattiva l-ġdida. U dan ħaj jiġi wkoll flimkien ma' 16 biljun euro mill-budget Ewropew li għandu jiġi konfermat mill-Parlament u l-Kunsill. Proposta ġdida tippermetti li e IB li il-riskju il riskju l-uħ kontra riskju u ħaj jibda jwassa rizultati fl-2015 bluzu tal-istrutturi li diġanna fis seħ dan huwa l-vantaġġ in għandna flintom titu tieħdu deċiżjonijiet ewlenin, il-kunsilli tieħu deċiżjonijiet ewlenin dan il-kuntest u bekk dan ħajjieħu l-ħin ħajjieħu żmien sakemm ikonna strutturi il-ġodda u l-Bank tal-Unjoni Ewropea huwa lest illi jemla dak il-vojt qabel ma nibdew nwaslu riżultati fl-2015. Biex inkun ċar, dan l-impenn il-ġdid mhux jkollu impatt fuq l impen tal-EIB li l-in mill-Unjoni Ewropea fejn l-EIB huwa sors ta' valur għal bosta semmis, 10% tal-fondi tagħna jmorru l in mill-Unjoni Ewropea aħna nkunu f'daw il-pajjiżi terzi aħna msieħeb importanti nappoġġaw l-Unjoni Ewropea fil-politika ta' ħabaranija ta' klima u ta' żvilupp setturi oħra fost l-oħrajn. Aħna nemnu li din l-inizjattiva proposta tista' tagħmel differenza kbira biex tiżblokka dan l-investiment addizzjonali fl-Ewropa. Il-Bank Ewropew għall-investiment huwa konxu li din mhix baketta maġika, mhix soluzzjoni mirakoluża, imma tirrappreżenta eh, soluzzjoni konkreta biex nindirizzaw l-ħtiġijiet ta' investiment li għandha l-Ewropa biex għal darbohra inkunu nistaw iva namlu id-differenza. Grazzi tassew, President. Grazzi tassew, Sur Hoyer. Issa, il-kellima fisem il-gruppi Is-Sur Weber fisem il-PPE. President, President tal-Komissjoni Sur Hoyer, Sinjuri, aħna għamilna weda lil Jean-Claude Juncker matur il-kampanja tal-elezzjoni tiegħu. Edna li konna ħan naċċertaw li ċittadini tal europa ikunu fil- qalba ta' dak kollu li nagħmlu hawnhekk. Importanti li llum ma nitkellmux dwar kwistjonijiet astratti, imma dwar il-persuni fl-Ewropa, il-persuni qiegħda dwar dawn il-kwistjonijiet prattiċi. Ikolli ngħid li jena nirrispetta li l-Komissjoni li nexxila toħroġ b'dan il-pakket fi żmien tliet ġimgħat u nista' naċċertakom li ħajkolkom l-appoġġ tagħna u l-preżentazzjoni tal-pakket ta' investiment illum hawnhekk wara d-deċiżjoni li ttieħdet il-bira hija xi ħaġa tassew tajba tibgħat messaġġ pożittiv xi ħaġa importanti li tisseħ hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Il-grupp tiegħi jħoss li bosta punti ċentrali hawnhekk. L-ewwel net ikun aħjar li nimmobilizzaw il-kapital privat. Minflok nkomplu nakumlaw aktar dejn irridu nonfqu il-flejes li għanna b'mod aħjar, mod aktar għaqli. Dan nistaw namluħ billi nimmobilizzaw il-kapital privat dawn il-proposti kollha huma tassew taswi. Issa aħna il-koll nafu illi hemm bosta kwistjonijiet dwar il-metodoloġija li qed tiġi applikata hawnhekk, pereżempju, aħna ħa ninkludu pakketti li diġa qed jiġu finanzjati eh, taħt il-kappa ta' dan il-pakket għaliex aħna ma rridux nissostitwixxu il-privat, il-kapital privat bl-ebda mod, imma rridu nippruvaw nġibu nattiraw aktar investimenti. Irridu niċċaraw ċertu punti f'dan ir-rigward naf li fuq livell tal-Komissjoni bosta punti li għadhom ma sabux tarfhom il-PPE irri taħares bir-reqqa lejn il-kriterji li ħajġu użati biex jiġu mażulin il-proġetti. Din hija deċiżjoni politika issa dwar il-parametri din l-idea li nattiraw il-kapital privat hija waħda li l-Kunsill għandu jeżamina u għandna nappellaw lil Kunsill biex wasal għaz blok għalix neħtieġu il-budget tal-2015 jekk implementaw din il-proposta. Fadal daqxejn ta' xogħol xisir issa irridu nxamru l-kmiem u middu jdejna xogħol. Senjuri, il-fondi, il-flus weħidhom mhux ħaj solvu kull problema li aħna għandna, iżda din hija xi ħaġa li s-Sur Juncker għala biċċar Sinjuri, l-investituri edin madana kollu jiġu l-ura fl-Europa. Rajna dan isir fil-Portugal, per eżempju, u fl-Irlanda l-ġemma li għaddiet il-grupp tal-PPE kien qed jiltaqgħu kol fil-Latvja u hemmhekk nista' nassigurakom hemm l-investiment. Għaliex qed jiġri hekk? Għaliex dawn il-pajjiżi għamlu riformi strutturali f'dawn l-aħħar snin u ma ħadu l-passi meħtieġa biex jibdlu is soċjetajiet tagħhom. Aħna rridu nkunu kuraġużi biżejjed biex nimplementaw dawn ir-riformi strutturali fl-Ewropa irridu neżaminaw sitwazzjoni tal-banek il-fejġejjin, il-rizorsi, il-kapital tal-banek, il-kompetitivita għanna problema bissu uniku. U għalek maħnix din nejdu daqsek investimenti, hemm problema fl-Italja Eh, per eżempju każijiet il-qorti li jidumu biex eh, jisolvew u bekk eh, ma nistawx nisorprendu ruħna jekk dak li jkun ma jinvestix fl-Italja. L-istess japplika għal pajjiż tiegħi il-Ġermanja u għalhekk kull pajjiż irid jaqdir wol tiegħu. Jagħti sem tiegħu f'dak li huma riformi strutturali xi ħaġa importanti għal PPS e, sinjuri ma tantx ħantawwal hawnhekk. Imma din hija li aħna għandna għal qalbna. Iġifiri, rridu stabilita budgetarja jekk irridu niġġeneraw it-kabbir u jekk irnexxinna nġibu lura il-fiduċja fil-budget nazzjonali aħna nkunu qegħdin naqdu dmirna għaliex tkun ħasra jekk ma jkunx hemm fiduċja f'dawn il-budgets nazzjonali. U bekk dan jagħmel ħsara li tkabbir Ewropew. Issa Jean-Claude Juncker der qudiemna hawnhekk illum bil-proposta tiegħu. Jiena hawnhekk nixtieq nagħmel kritika kostruttiva biss. Aħna smajna minn bosta persuni li setaw jiddeskrivu l-problemi tal-Ewropa minn vera ftit eh, li jgħidu li jadeja tajba ma jnandi proposta aħjar u bekk inħedġeġ li l-kollegi kollha biex jagħmlu kritika kostruttiva għaliex irridu noħolqu ambjent ta' fiduċa l-ewwel qabel kollox u sinjuri. Fil-Kunsill meta niddiskutu it-ħejjiet tal-Kunsill f'Diċembru s-probabli ħan il-mentaw li qed inamlu wis, ftit wis. Nitlobkom biex tintebħu li l-Ewropa qed iżomm mal-wediet tagħha, qed tagħti qed tipprovdi dawn il-fondi. U jekk l-Ewropa qed tistieden l-Istati membri biex jagħtu sem tagħhom u jikkontribwixxu b'mod komuni, iva dan jista' jsir għaliex il-pajjiżi kollha jistgħu jagħmlu riżorsi tagħhom disponibbli jekk hekk jixtiequ u għalhekk, sinjuri, aħna ninsabu wara il-proposta ta' Jean-Claude Juncker u nemnu lil-lum huwa jum tassew pożittiv għall-Ewropa. Grazzi. Grazzi issa fisem il-Soċjalisti Demokratiċi Sur Pittella. Grazzi President. Ħames snin ilu il-letanija tal-Kommissjoni ta' Barroso kienet eh, stabilta u austerita. Inti, President Juncker, għazilt il-Parlament u aħna nroddu l ekajr biex tippreżenta dan il-pjan ta' investiment. Li huwa sinjali il l-folja qed tinqaleb. Dan qed ngħidu lill intrapriżi lill ċittadini lill investituri lil min jgħid tiegħu. Lil hinn mill-affarijiet tekniċi għaraw li hemm bidla fis-sitwazzjoni ħames snin ilu kellna titlu. Illum għanna titlu ieħor, investimenti, tkabbir, impjiegi. Inti għamil dan qabel. Il-ħin li kellek tagħmlu tajjeb wis aħna Konna diġa pala soċjalisti edna illi aħna nappoġġaw dan l-impen U dan nejdu bikburija, din l-izvolta li għanna, l-lum li ħatibda l-lum hija frott il-ġlieda politika tagħna. Hemm ħafna affarijiet li jipperswaduna minn dan il-pjan l-ewwel net il-metodu. Spiċċa iż-żmien ta' li jsiru wara l-kwinti fost il-gvernijiet dwar dan il-pjan il-Parlament ħajkun involut bisħieħ. Huwa punt li ma nistawx immorru lura minnu jikonvinċina dan l-istrument ta' investiment li ħajinħolu, xi ħaġa li jenna nitolbuha. Importanti wkoll ir-rwol proattiv tal ib jikkonvinċina l-impenn li jkunu appoġġati investimenti riskjużi. Biex dan isir hemm bżonn ta' bażi ta' fondi pubbliċi. Lilna ma jinteressawniex il-pariri il pariri ta' tal aġenzija ta' Klassifikar ta' Kreditu, imma jinteressawna dawk li jaħsbu il ċittadini u evalwaw kemm ħajkunu tajbin dawn l-investimenti għabbażi tal-postijiet tax-xogħol illi jinħolqu. Ktibnieh fil- fil-proposta tagħna għal pjan, fis-suġġerimenti tagħna li għamilna eh, l Junker, iridu investimenti li jirendu, mhux investimenti faċli. President, naħseb illi illum battu ir-rotta tajba, triq tajba. U għet nkun onesta unek, iżda fadal xisir, fadal xnaqdvu, emżon ta' prioritajiet ċari, ċittadin rridu jkunu jafu fejn sejrin il-flus tagħhom. U għalina l-prioritajja dik ta' tranzizjoni f'enerġija, il-bidla fil-klima qed teddet l-għajxin ta' soċjetà tagħna. U bekk aħna ma nistawx noqogħdu naraw ir-roqa tagħna, imma irridu naġixxu u nwittu triq għal żvilupp ta' bilħaq sostenibbli. Din hija il-missjoni tagħna, il-missjoni ta' ċiviltà Ewropea li ma tkunx biss Kassandra dik li tagħmel il-profezziji tal-xorti ħażina, imma ikonna bidla. Ma naħlux lanqas sekonda waħda task force biex tidentifika x'inhuma l-investimenti ta' priorità ejjew nagħmlu zblokk dak li huma riżorsi għal dawn l-investimenti ta' priorità, aħna ridna aktar riżorsi pubbliċi, kapital ta' bażi aħjar. Iżda l-20 biljun ta' kapital tal-bidu huwa punta tluq tajjeb ħafna. Irridu ninvolvu aktar, nħedġu aktar l-istati membri biex jikontribwixxu għal dan il-pjan. Huwa importanti dak illi enti qed ċaru tont li il-kontribuzzjonijiet tal-istati membri mhux ħajġu kalkulati eh, fil-patt ta' stabilità dak li huwa dejn u deficit. Dan huwa punt sew importanti. Din hija l flessibilità budgetarja li għandna bżonn hija żvolta storika għaliex teqret it-tabu ta' kemm u riġidu dan il-patt. Ma rridux nibdlu r-regoli, kollega Weber. Ma rridu nagħmluhom flessibbli regoli li għandna għaliex huwa kompitu eh, tal-politika li tapplika b'mod għaqli r-regoli għaliex inkella flokna nistgħu nibatu accountants. Aħna eleġġewna bħala persuni tal-politika, pala politiċi u mux pala accountants. Iva, nistennew fuq xwiek il-komunikazzjoni dwar il-flessibilità sur president Ma nistawx ma nkunux ċari fuq il-flessibilità, imma rridu nejdu l-affarijiet ċari daqs il-kristall. Aħna irridu l-investimenti pubbliċi jappoġġaw l-investimenti u l-proġetti Ewropej U dan ma jġiġ konsidrat taħt il-patta stabilita. President, uħu jgħidu li din hija l-aħħar opportunità, jiena ma nafx ix l-aħħar opportunità. Imma naf li rdu nissugraw. U mhux jiddispjaċina wara illi ma stajniex naħtfu l-okkażjoni illi kellna qudiemna, ma, ma rridux rimorsi, aħna dal-pjan ħana appoġġawh. Ħa intejbuh bil-proposti tagħna u iva kif qed inti jekk ikun tajjeb nistgħu intawluh bitles snin oħra. Illum għandna il-bidu mhux it-tmiem tal-proġett tal-proċess, irridu ċertu galbu. Iżda eh, dan, il-galbu għatmu għatmu virtu għalix it-tifel ta' Tessaloniki jew ta' Madrid irrid imur fi skola tajba biex l-imprizi ta' Lisbona jkunu jistaw jikkompetu fuq level globali biex l-isparijiet tagħna jkunu avvanzati biex dan isir m'hemm bżonn il-galbu l-moderazzjoni m'hemm bżonn ta' qabża fil-kwalità hemm bżonn ta' kuraġġ u ta' viżjoni grazzi. Grazzi, issa fisem li sijar sur Kamal. Grazzi ta' sew President Juncker. Il-grupp politiku tana ħares lej il-ġejjeni u mux lej li moddi. Jena, toġobni l-analogija tijak tal-bexxiexa, kif nistaw nizguraw li konna bexxiexa li tistimula it-kabbir li ma jkonniex arar tal-gvern illi jeqret l-investiment privat, kif nistaw nissiguraw na tkun sistema ta' regazzjoni privata li qatt ma tintefa' aħna irridu tweġibiet dettaljati għal ħut mill-mistoqsijiet tagħna. Tkellimt ma' investituri privati fl-modi u saqsejtkom saqsejthom xi waqfu l-investiment. Tkellimt ma' investitur ta' aktar minn 6 eh, miljun stellina u għalli spiss illi il-proġetti ta' gvernijiet huma trajenti imma ma jarawx fihom ritorn kif nistaw ikonna proġetti li huma trajenti? Il-kapital ta' riskju jgħidu li li ma, ma, ma jinvestux. Il-leġislazzjoni Ewropea tagħmel l-Unjoni Ewropea nqas attrajenti biex ninvestu. Kif nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet? Industrialista Ġermaniż kien qed ikellimni ftit ilu u għalli għaliex iż-żona euro qed għaliex il-żona mhux fl-euro eh, tattira aktar investituri. Għaliex qed jiġri hekk l-euro forsi hija l-muftiħ għal din il-mistoqsija. Iżda kif nistgħu niżblukkaw dan l-investiment? Kif nistgħu naċċertaw li aħna maħniex nitkellmu biss dwar flus imma aħna ikonna ir-riformi kif kien qed jgħid Manfred Weber biex nassiguraw li dawn l-investimenti jirrankaw, jiġu zblukkati. Ħana tikom xi eżempju ftit ta' snin ilu jiena kont qed nitkellem ma' kumpanija fir-Renju Unit li rridet tinvesti Fi Brindisi fl-Italja, nefqu aktar, għattaw eh, aktar meħdax-il sena jippruvaw jinvestu f'terminal tal-LNG. Proġett kbir ta' infrastruttura imma ħallew il-post wara ħdax-il sena minħabba l-burokrazija u l-frustrazzjoni kif nistaw nizguraw li eh, saffi ta' burokrazija bħal dawk ma jwaqfux l-investiment. Jew inkella l-aeroport ta' Castellon. Miljoni ta' euro flejjes pubbliċi imma 44 xar wara li ġi inawgurat għadu ma nfetax dan il-mitjar. Proġetti fil-baħħ. Il-mistoqsija rridu nistaqsu kif nistgħu nisblokaw dan l-investiment privat mingħajr ma jkollhom iġorru l-pis il-kontribwenti, kif nistgħu nevitaw sitwazzjoni fejn għall-investimenti, għall-investituri privati huma eh, jirbħu u jitilfu il-kontribwenti. Kif nistaw eh, nevitaw eh, iktar kazijiet ta' brindisi jew ta' kastijew? President, ejdinna għaliex is-settur privat mhux qed jinvesti bħalissa, imbagħad forsi hemmhekk inkunu nistgħu nappoġġaw il-proġetti tiegħek grazzi. Grazie ħafna. Fisem il-grupp għalde s-sur Berhofstad. Eh, l-airport ta' Berlin mux miftuħ laqqad. Eh, ma deka kustjoni ħara, nasab li ħaġa tajba li għanna l-proposta d-dimna l num u l-pjan tijak u għali tibda fl-ewel ta' ġunju tal-2015 un bat il fonti kun jista eh, kollu t-nedija tijaw, mxed nitkalmu għal f'ħames snin, eh, waħda sena wara l-oħra tkellimna dwar kabir ekonomiku, tkellimna dwar miljuni. U ma fl-axħar naħseb li qegħdin fit-triq tajba xi nitkellmu dwar innuqqas fl-investiment li huwa enormi fl-700 biljun. Mill-bidu tal-kriżi l-investiment fil-mija. waqt li fl-Istati Uniti dana kien stabbli f'dan il-periodu. Ġifiri din hija kwestjoni verament eh, eh, serja, importanti. Tlet punti nixtieq namlu biex eh, dan il-pjan jifunzjona. L-ewwel waħda huwa li dan il-pjan ta' investiment sur Juncker m'għandux jiġi konsiderat separatament. Naħseb li inti sal-bidu tas-sena diħla meta daħal leġiżlazzjoni mhux biss fuq din il-kwestjoni imma wkoll fuq il- dossiers eh, relatati, eh, riformi strutturali, sur Weber għam referenza diversi eżempji, eh, suq ta' xogħol, ta' pensjonijiet, għawek nistaw nitkellmu fudwar kondizjonalità kważi, għaxin jridu nkunu onesti, xinu l-għan li wieħed jiffinanzja proġetti ta' investimenti jekk daw il-pajjiżi laqqas biss jagħmlu l-isforz tagħhom biex jagħmlu riformi strutturali għalhekk il-kondizzjonalità eh, fuq il-riformi strutturali għandha tkun eh, fuq il-mejda sal-bidu tas-sena d-dieħla. Jekk tiġi bil-pakkett tiegħek. It-tieni ħaġa huwa l-ħoss li dan il-programm għandu bżonn lat ieħor it-tieni ħaġa, jiġifieri is-swieq u nurifikaw kol digitali, enerġija, diversi eżempji. Ma tamilx sens li kollok interkonnessjoni bej Franza u Spanja fl-enerġija, mbagħad fl istassin ħin regolament fil-Franza li ma tippermettilekx li tuża dan l-enerġija li ġeja minn Spanja. Għax dan il-grid, il-interkonnessjoni ma tfisser xejn. U l-istess għal suq digitali, jekk aħna nkomplu 28 supervizur Allura, eh, insa il-tkabbir. L-ewwel qabel kollox jikonna eh, supervizur wieħed fis-suq diġitali. Mbagħad inkun nistgħu avanzaw. U tielet issa s-swieq tal-kapitali. Surħel qiegħed jekk ħajkonna unifikazzjoni tal-kapitali, l-assi tiegħek fil renju Unit ma jistax biex ikollok kredit eh, ta' investiment fl-Italja. Aħna għandna bżonn mhux biss ikonna pjan ta' investiment u pakkett, imma fl-istess ħin għanna bżonn li dawn l-unifikazzjoni eh, tar regolamenti biex is-swieq ikunu unifikati għaxin kella jkomplu jitil-full flus U punti jħor huwa dwar il-funzjonament tal-fond. Ejja nkunu onesti. Eh, memx flus publiku, kull mem huwa dejn publiku, memx flus publiku, flejjes publiċi. Naħseb li s-skema ta' garanzija hija ħaġa tajba għax m'għandek bżonn kapital, għand sa toħloq leverage u naħseb li żed ħaġa importanti huwa mhux għalik eh, mnaddi għall-ħal oħra, il-Kunsill vi eh, eh, eh, jatem ovvjament, inti ovvjament favur u koll, mank il-konsil rrit ikun favur. Dan 28 stat membru, ki daw 28 stat membru jihtlu f'din l-iskema ta' ta' garanzija ikollok ħafna zet mill-21 biljon li jem. Jena tlabt li l-Sur Gozzi biex fil-presidenza taljana poġġi din il-kwestjoni fil-Konsil ta' Deċembru. Mandux tkun obbligu li kull mem stat membru jipparteċi jipparteċiċipa f'tip ta' skema ta' garanzija biex ikun hemm tnedija ta' investiment fl-Ewropa. Dak għandu jkun il-messaġġ tal-Presidenza Taljana. U tieni u ħaġa oħra sur Gozzi li ma għaliex ma tagħmilx eżenzjoni tat-taxxa. L-istati membri jistgħu jgħinu, kollha jistgħu jgħinu biex dan il-proġett ikun suċċess enormi Eh, għal darba l istati membri ma qed jagħmlu tassazzjoni eh, jistgħu jħolqu verament eh, spunt importanti għax l-ċittadin normali jistgħu jipparteċipaw f'dan il-fond, mhux biss l-investituri investituri jekk inti kollok eh, xi flus fil-bank għax ehm, kważi ma terċevi xejn, m'għandek li maxijiet huma baxxi. Jekk dan il-fond jista' jagħti xi ritorn mingħajr taxxa mill-istati membra daħseb tkun li kollu suċċess kbir. U biex nagħlaq nissodisfaw dak li jixtiequ l stati membri. Il-Kommissjoni li għandha tażel il-proġett biex huma u l-IP kol, ovvjament il-Parlament Ewropew bħal eh, ġemelli imma eh, jkunu aħwa fl-investiment. Grazzi. die Fraktion der Vereinigten Linken hat jetzt das Wort der Papa. Grazie ħafna. Issa eh, nadda sul Papa Tomulis sem il-Gua e NGL. Sfortunatament. Dan il-pakket famuż ta' 300 biljun euro li inti wedejt inna fil-15 tal-Lulju huwa pakket vojt wa qatra fl-oċean xi prezentajt inna 15 biljun, 16 anzi mill-budget Ewropew u 5 biljun mill-EIB. Lanqas euro wieħed ta' flus ġodda. Issa qed tippromu qed tippromett qed wieħed leverage ta' 15-il darba aktar, wieħed fuq 15. Mem lebda ekonomista fid-dinja, sibuli, għejd li minu, li jemmen li jista jkun hemm xi effett ta' dan it-tip fil-ambjent ekonomiku tal-Unjoni Ewropea li jista jkun hemm leverage ta' 15 il darba aktar anka l-Ministri tal-Ekonomija li qed jappoġġawk li jieħdu sem fil-laqat u qed jgħidu viva l-pakketti ta' Juncker jgħidu le hemm bżonn tal-fondi ġodda, flus ġodda. Xtejt l-istorja tal-ekonomija f'perjodu ta' staġnar, ta' deflazzjoni minnajr. Rizorsi pubbliċi b'saħħithom ma jistax ikun hemm ċaqli lejn l-iżvilupp. L-investimenti fiż-żona euro ma 15 darba anqas. Meta eh, naraw li fl istati Uniti kien hemm tkabbir għaliex għaliex tkabbir injetta Eh, l-istat injetta il-fondi, il-flejjes, għalix il-fed kellu rwol importanti. Aħna dawn l-istrumenti manni, mux edin fidejna, Junker. Inti kont wedejt parti mill 500 eh, biljun euro tal-ISM imma s-sur xwable għal le ta' il-vito ġermanis tijaw. Unbat insejnija din il-proposta, inti tkellimt dwar it-tfal ta' Thessaloniki l wara kollox hija l-belt minn fejġej jien. Il-politika tijak permezz ta' trojka waslet għal staġnar ta' 25% għata 30% 60% fost iż-żaza. Krizi umanitarja, il-pakket tijak huwa bħal ta' soltu, brajnieħ fl-ambidu ta' filosofija fejn eh, tipprova tifranka xi ħaġa tassew eh, li hija għandha x'taqsam mal-Ġermanja. Ta' Wort hat fidi für die Issa fissem il-grupp ta' Green eh, Sul Lamberts. Inkom ġejtu hawnhekk u grazzi ħafna Sur Jonke li ġejt wara xar u prezentatna xi ħaġa illi isa simili għal pjan ta' investiment. ġifiri inti sammejt il-beda tijak. Issa, il- intat illi hemm asta u dbatija maħabba dan nuqqas ta' investiment. Għana ma naħsbux illi din dbatija ta' nuqqas ta' investiment għal xi mikrosekondi jew ta' sijat ta' nies illi jilabu bil-flus u hekk insejħulhom investituri u laqqas naħsbu illi investiment ikopri il-fat il qed inlaħmu dawn il bżiza tal-investiment tal-infrastruttura kif qed nignaraw fl-Ewropa. Laqas naħsbu illi l-investiment ifisser illi l-allokaw biljuni għal konkrit biex, per eżempju, eh, eh, nibnu xi aeroport illi mbagħad laqas biss se opera u laqas nasbu illi hemm bżonn illi esempio, kapitali tal-Irlanda jew xibel tal-Ispanja inkopru għagġifiri bil-konkrit. U għalhekk aħna ma rridux illi eh, noħolqu liħ mingħajr valur. U għalhekk nasbu illi l-uniku investiment utli huwa l-investiment finanzjarju materjali uman illi jippermetti illi rendi servizz u kif eh, fakarna l bira id-dinjità tal-bnidem. U għawnek edin itkelmu fuq il-bidla ekoloġika tal-istruttura tana ġifiri, il-rekupru tal-risors naturali tana, il-koezjoni soċjali, l-edukazzjoni, taħriċ, il-riċerka. U għalek din hija l-meta, din id-destinazzjoni li hemm bżonn ikollna f'moħħna meta nitkellmu fuq investiment. Dawn huma l-miri tagħna eh, u nkunu nistgħu nilħu dawn il-miriet tagħna u għalhekk huwa diffiċli wieħed jaħseb li allokazzjoni mill-ġdid ta' 21 biljun eh, diġà illi ġew impenjati allokati dawn se jkunu waħedhom kapaċi illi ikunu jista' jmobilizzaw investimenti u għalhekk smajt dak li għalinna l-kap tal-EIB eh, e ma naħsibx li huwa kredibbli. Hemm bżonn nisqu illi dawn u dan huwa flus ta' programmi diġà jeżistu għal programmi ta' riċerka u ma naħsibx illi se jkun jistgħu biex nieħdu minn wieħed biex nagħtu lil ieħor mhux hekk se navvanzaw. U għalhekk dan il-prinċipju dan il-pjan għandu bħala għan illi settur pubbliku ikopru l-ewwel telf ta' investiment u ma tkun eh, kopert mill-settur privati ġifir soċilitazzjoni ta' telf għal benefiċċji għal liħ dan naf xi ħaġa u għalhekk nixtieq ngħid illi dan il-pjan huwa tentattiv tajjeb u jekk nistaw eh, intibu nkun intejbuħ aħna nkunu nistaw natu l-kontribuzzjoni tagħna mal imma dawn huma miżuri illi huma neqsin f'dan il-pjan. L-ewwel net, per eżempju, aħna mela ngħidu l-investiment, l-investituri, dejjem sant tinqablu. L-iktar meta investituri kun jista' imur il-kazino u per eżempju eh, jirbaħ il-flus mingħajr riskju kbir, dejjem se jkun se jkun dan il-modell tal-kazino u għalhekk eh, se nagħmlu biex nalqu l-bibin għal-kazino Eh, biex ek ikonna għat dispozizjoni daw il-flejes kbar daw il-100 biljun u 50 biljun edin fil-ekonomija reali u għalek l-bqija f'dawn il-bżiza li semmejt qabel u l-investituri se jkompli dejjem jazlu il-kazino u għalhekk għandu battitu liħor il-ġida kontra l-frodi. 21 eh, biljun surjon kem dak li għandem bżonn nħaslu xi multinazzjonali jekk tħallas it-taxxi bħalma jagħmlu l smis u għalhekk għandna bżonn immobilizzaw dan flus il-ġlieda kontra l-frodi fiskali qed li jkun element importanti tal pakettijak tiegħek. Aħna inkomplu Eh, natu sussidji lil il-fosli eh, u aħna najdu li għanna bżon minn flok ninvestu fl-enerġija alternativa li tiġġedded biex ek ta' kuljum, ta' kuljum eh, biljun euro qed nibatu lil Vladimir Putin u l Stati ta' l-Arabja. Grazie ħafna, President. Die EFDD-Fraktion hat jetzt das Wort, Herr O'Flynn. Grupp IFTD, e Suroflin, l-Onorevoli Oflin. Grazie ħafna. E, jena smajt li ċerta negozji f'Londra huma li jibriġ, ma m'għandux taqsam mal-Kommissjoni ma' li 315 biljun dak li huwa li ħat infaq huwa tonfoq flus tajba fuq flus ħażina kif qalet l-OECD l-żona eh, eh, tal-euro għandha tendenza ta' stagnazzjoni li lider il-vettura nifissa mhix posta. Dak li l-euro huwa dak li dawk li eh, <laughs> ibiħu l-karozzi jgħidu huwa ħaġa ħażina. Fil-Renju Unit aħna najdu li hemm miljun eh, impiek wara li ħallejna l-istalina tiddepreċef fiż-żona ewra eh, tiftu miljuni ta' impiegi għal Greċja, Portugal u eh, Spanja ma kienux kapaċi u jamlu l-istess. Ġermania għanda l-infrastruttura għanda s-saxħa, għanda l edukazzjoni teknika, għanda eh, ekonomiji tal-daqs eh, R&D u daw il-brands importanti, ma li jinti t-pretendi li n-naħat isfel l europa teħx fl-istess reġim ta' munita hija waġen. N-naħat isfel l europa hija l-qat u enormi, specialment fost iż-żazax hemm bias deflazzjonarju nħabba l-euro fin naħa isfel tal-Ewropa. 20 biljun eh, mhux ħajbidlu dan l ambizzjonijiet imperjali għedin jusirqu l-popli tal-kontinent, l-akbar kontinent tal-dinja li jaslu għal-potenzjal. Dan mhuwiex New Deal, mhux il-miliet li ġekmini, u dan huwa xejn iżjed minn dundjan tal-Unjoni Ewropea. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Annemanns. Ich denke nicht, dass ich over... Naddu s-sallonevoli Annemanns da dawk li mich... Eh, fi grupp. Naħseb li il-proġett għak huwa farsa. Huwa ħafna skart huwa reċiklaċ, huwa eh, nbiddel it-tikketta biss. U dan huwa essenzjalment eh, ħaġa kompletament inutli. Titkellem dwar leverage ta' fondi u eh, investimenti ma' din hija bexxiex inutli u ħafna abrakadabra. Ab u dan u isu flus tal-monopoli u dan huwa l-ikbar problema li għandek. Smajna skandlu, dwar skandlu li qatt ma smajna bħalu li eh, ċabset il-kommissjoni qed tipprova eh, tingannana bażikament l-kredibilità tiegħek qed eh, tiġi kwestjonata u b'essenzjalment nistgħu ngħidu li m'għandekx kredibilità. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kunsell il-Sur Kalva. Signor President. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, President tal-Kommissjoni. L-inizjattiva tal-President Juncker jew waħda fuqta Inutli nitħdu li tkabbir fl-Ewropa ma tantx tissodisfana. Hemm previżjonijiet ta' tkabbir illi dejjem qegħdin juru tnaqqis, hemm riskju serju ta' ċaqli lejn l-istaġnar u l-inflazzjoni tibqa' ta' livell ta' sew baxx għal wisq żmien. Irridu nibdew rotta ġdida ta' tkabbir, irridu imbedu il-riskju ta' staġnar, xaġa meħtieġa u possibli għall-Europa. L-presidenza taljana tal-Kunsil podġiet it-kabbir u l-impjigi fil-qalba tal-agenda. Tlet pilastri, riformi strutturali, integrazzjoni fiħdan l-Europa u anke barra mill-Europa u appoċ għall-investimenti dawn huma tlet pilastri. L-investimenti huma kruċjali biex l-Unjoni Ewropea tibda it-triq it tajba ta' tkabbir. L-investimenti appoġġaw il-domanda fuq perjodu ta' żmien qasir u jissaħħu wkoll l-offerta fuq perjodu medju ta' żmien. Kif fakru ħafna f'dawn l-aħħar snin il-tnaqqis l investiment kien drammatiku u mifrux irridu nibdlu din ix-xejra ir-riformi strutturali huma meħtieġa fuq livell nazzjonali fil-pajjiżi kollha, kif ukoll fuq livell Ewropew. Ir-riformi jtejbu l-ambjent ta' negozju, jtejbu l-prospettivi ta' investiment u ta' profit. Ejjew ma ninsewx li riformi adottati f'ħafna pajjiżi jiġġeneraw effett ta' spillover pożittiv u tassew importanti f'żona tant integrata palma jadik Ewropea. Iżda ir-riformi jsiru wkoll fuq livell Ewropew niftakru il-tlestija tal-Unjoni Bankarja u r-riżultati ta' dan l-aħħar bħala l-adozzjoni ta' standard automatiku ta' skambju ta' informazzjoni. Dan, dan jibdel l-aġir, jibdel il-rizorsi, il-riformi u l-integrazzjoni ġeneraw opportunitajiet ta' investiment, il-fondi il għamlu dawn l-investimenti possibli Id-dilemma li spessi konna bejn jekk għandix bżonn aktar rizorsi jew inkella għandix bżonn aktar proġetti hija dilemma li ma teżistix, għandna bżonn ta' tnejn li huma. Jekk il-proġetti li jrendu jiżdiedu irridu nżidu bekk ir-riżorsi b'mod indirett jew indirett li huma meħtieġa biex niffinanzjawhom. It-task force għall-investimenti li ġiet imnedija mill ekofin li parti li IB, il-Komissjoni, sati membri huma parti minna din it-task force diġa waslet għal riżultati konkreti. Jista' jkun model ta' aġir anke għal ġejjeni. Il-programm imressa mill-President tal-Komissjoni jista' jkollu rwol deċiżiv biex jixpruna l-investimenti għad kabbi u jibda proċess li għandu jissaħħaħ biżmien u li dejjem huwa marbut ma' leverages oħra ta' politika tal-ekonomija li għandha l-Ewropa jew li tixtieq li jkollha. Il-Konsil Ekofin ħajati kontribut diġa bil-fatti eh, fil-laqa li jmiss 50 ta' żmien huwa importanti li nattivaw kemm l-investimenti privati kif ukoll pubbliċi kif fakru xuħud ir-riżorsi pubbliċi għandhom jiġu użati biex jkollhom effett ta' lieva fuq l-investimenti u biex jagħtu wkoll kapaċità imsaħħa ta' teħid ta' riskju imma jew ma ninsewx li l-investimenti pubbliċi għandhom effett dirett fuq l-investimenti privati l-iktar f'kondizjoni ta' domanda aggregata dajfa u um mtawla fi żmien bħal dik li għandna bħalissa. Meta jkun hemm din il-domanda aggregata dajfa bħal dik li għandna il-xefa temporali tal-intraprizi eh, jitqassar u jiddajjef u tiddajjef ukoll eh, kemm l-investituri huma lesti li jieħdu r-riskju għanna fallement ta' swieq u bekk irridu investiment pubbliku u privat. Biex niffaċilitaw l-investimenti privati, hemm bżonn narġa' ntenni riformi, programm ta' riforma biex intejbu l-ambjent ta' negozju, l-business environment u koll l-użu ta' strumenti finanzjarji ġodda. Jiena din il-prospettiva qed nara, qed naraw marbuta wkoll ma' din l-idea ta' unjoni eh, tal-swieq kapitali kif ukoll apparti dan għanna bżon niżviluppaw strumenti oħra li saħħu dawk li diġa għanna palissa. F'dan kollu huwa ewlieni ir-rwol tal-Bank Ewropew għall-investimenti anke f'kollaborazzjoni mal-Banek Nazzjonali ta' Zvilupp li għandu jissaħħaħ ir-rapport li hemm magħhom f'netwerk komplessiv li mhux biss jista' jimmultiplika r rizorsi imma wkoll iżid l abilta teknika ta' l ħazla tal-proġetti u bekk ir rizorsi jiġu indirizzati aħjar lejn dawn il-proġetti matul l-investiment strateġiku, l-infrastruttura, ir-riċerka, il il-taħriġ, l-enerġija, dawn huma settur importanti weħidhom imma anke meta naqduhom mal-oħrajn. Ejjew ma ninsewx li itnaqqis bil-mod il-mod tal-investimenti fl-Ewropa ibiet l ewropa mill-frontiera teknoloġika u bekk inaqqas il-prospettivi ta' tkabbir fuq perjodu twil ta' żmien. Dal-waqt intemm id-diskors tiegħi u nixtieq nikkonkludi b'kumment wieħed dan kollu jrid isir mill-aktar fis possibbli l-istennijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea edin jizdiedu imma riskju ta' dizappunt u kol qed jikber. Il-proġett li imbeda il-lum il-Kommissjoni huwa importanti. Ħa jieħu daqsxejn tal-ħin biex jitlesta biex jiġi testjat. Iżda, sa dan it-tant nistgħu diġà nagħmlu xi ħaġa, nistgħu nużaw il-proġetti li ġew mażullin, nistgħu eh, nindirizzaw ir rizorsi lejn dawn il-proġetti u nistgħu bekk nagħtu sinjal ta' fiduċja li jżid il-fiduċja f'dik li azzjoni pubblika kien fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew u b'dan il-mod diġà nkunu nistgħu naqilbu l-folja fejn hemm tnaqqis fl-investiment privat palissa. issa il-prospettivi ta' tkabbir dejjem qed jonqsu ħafna drabi tiġi spjegata minn nuqqas ta' fiduċja fil-politika minnaħa ta' ċittadini Ewropej. Anke dan huwa dmir tal-istituzzjonijiet. Jiena persuas l-inizjattiva li ġiet imresqa llum mill-President Juncker u mill-Kummissjoni hija biss l-ewwel pass, pass ta' sew importanti f'bidla fil-amministrazzjoni tal-politika ekonomika u bekk l-abilità tal-Ewropa li tarġa tirpilja, tarġa twassal qatt kabbir u għall-impjiegi. Grazzi. Finanka Padwan. Grazie ħafna. Sur Padwan. Issa naddi il-kelma l-Kommissjoni l-Viċi President Katani. President, nishtiq nirringrazzjakom għal kontribut ta'kom. Aħna issa għanna bżon nifokaw, konċentraw fuq kooperazzjoni biex dan pjan jisir realtà. Illum il-Kommissjoni ta' Juncker qed jissodisfa l-ewwel weda li għamilna qed nagħmlu pjan ta' investiment li ħajbiddel kif il-flus flejjes pubbliċi jiġi użati. Il-maxijiet huma baxxi u t-tensjonijiet fis-swieq finanzjarji eh, hija inqas. Fl-istess ħin hemm bżonn ta' proġetti ta' investiment kredibbli, ma l-investiment mhux qed isir. Hemm eh, nuqqas ta' konnessjoni serja hemm ħafna aversjoni għall-investiment. L-autoritajiet pubbliċi jistgħu għandhom ruol importanti fuq iż-żewġ naħat provista u talba. Għandna bżonn ninvestu f'proġetti li għamlu kontribut għal proġetti tagħna f'investimenti ta' enerġija digitali u oħrajn. Biex kollha suċċess l-Ewropa għandha bżonn tkun maquda u innovattiva. Onorevoli għana nistaw ikonna suċċess f'dan biss bl-appoċ politiku ta'kom, aħna qed noddu fuq dan l-appoċ minnaħa ta'kom biex insostnu din l-ambizzjoni biex nabatu messaġġ ċar lil votanti biex ngħidulhom li eh, l-vuċi tagħhom smajnija, il-messaġġ tagħhom smajnija. Dan huwa importanti, ma dan mhux biżejjed kifat fil-smieħ tiegħi mar-riċ li eh, nikbu numri fuq bieċa karta jew flus fuq il-mejda. Aħna li niproponu huwa eh, riforma ta' investiment fil-livell Ewropew. Niżguraw li l-investiment isir reali jisir fil-ekonomija reali biex nħolqu opportunitajiet ġodda fl-Ewropa. Il-pjan ta' eh, investiment għandu tlet partijiet. L-ewwel għan niżguraw li kull euro investit ikollu impatt massimu fuq l-ekonomija reali. Biex namlu dan, norganizzaw t-nedija ta' font ta' investiment strategiċi ku dan ħajkun appoġġat eh, mill-AIB u mill-budget u koll ta' 21 biljun il-kapacità ġdida ta' ikun konsekwenza jkun ta' 60 biljun fil-ekonomija li reda u ħanħarsu lej investimenti ta' riskju iżjetoli. Ha jiġi fokat fuq investimenti ta' riskju kbir biex komplementaw l-istrateġija ta' ib ħajġi użat ukoll biex jiffinanzja investimenti fit-tul strateġiċu u finanzjar addizzjonali għall-SMEs. Dan ħad tkun appoġġata minn biex tattira eh, dawk investimenti privati u koll briskju inqas. Aħna nikkalkulaw li l-effett ta' multiplier ħaj ħaj jasal għal 300 biljun euro. Don huwa eh, kalkolu konservattiv bazat fuq l-esperjenza tal ib u tal-Unjoni Ewropea. Aħna mhux nitkellmu dwar strumenti eh, finanzjari komplessi jom eh, minfusom, imma biex naslu għal-investiment dal dawk li għajdu li dan mhux flus ta' veru jiena naħseb li ma għax jagħmlu sens. Aħna qed nipprovaw nattiraw l-investiment reali biex isiru proġetti u jħolqu impiegi dak li mhuwiex huwa għotja eh, ta' flus għalja li biss kollu ikun ta' dannu għal finanzi pubbliċi. Dak l-lum aħna għedinaw biex natu il-parti tagħna. Issa jmiss li gvernijiet eh, nazzjonali jipprovdu kapital addizzjonali u aħna ninkoraġixxu lill-istati membri li jagħmlu hekk. Il-kontribut tal-istati membri l fond eh, ħajkun neutrali. Imma aħna qed nippretendu l-istati membru juru jużaw l-fondi strutturali aħjar u jirdoppjaw eh, eh, l-użu ta' ċerta strumenti finanzjarji, 92% tal-fondi eh, strutturali imorru għal skemi privati, dan rridu nbidluha. Dak li sar sar, għanna bżon li nużaw dal-finanzjar aħjar ħalli kollu konsekwenza iżjed wiesa u jkollu effett reali fuq l-ekonomija. Membri, onorevoli membri, President, hemm għażla politika f'dan il-pakket. Jew inkomplu bil-negozju ħassoltu u ġifiri semmek naslu jew inkella nużaw il budget tagħna b'forma żiet effikaċi biex nappoġġaw eh, investimenti żiet riskjużi u dan huwa l-għażla li aħna minna. Aħna dan huwa approċċ ġdid fil-livell Ewropew eh, kif nużaw il-flus. Pala tini bil-astu aħna nipretendu li l-flus jastu fl-ekonomija reali. Flimkien ma l-AIB għet nħol u eh, pipeline trasparenti ta' investiment li bħet jistajda fuqhom. Aħna identifikaw proġetti viabli u niprovdu lajnuna teknika biex ikunem strumenti zet innovativi għall-Stati membri. Dan huwa dak li l-investituri qed jitolbu Dan huwa flus, eh, hemm flus hemmhekk imma l-investitura qed jgħidu li għandhom bżonn proġetti strutturati u tajbin fejn jkun hemm eh, trasparenza u fl-informazzjoni. Il-task eh, force qed identifika l fuq minn elf proġett li jistgħu qed jiġu ħajġu valitati aħna nħattu tikketta Ewropea għal dawk li huma li żjed viabbli. Għandna bżonn investimenti li wieħed jabdum fuqhom għal ġejjini u mhux ballun. Aħna eh, qed nidentifikaw il-proġetti fi żmien fit-tul skont il-prioritajiet strateġiċi tagħna biex inkunu nistgħu nibdew eh, malaj dak li huwa investiment eh, sostenibbli. Aħna nixtieq n inneħħu l-barriri mill-investiment mis-settur privat. Għandna bżonn nżidu l-isforzi tagħna biex ikun regolament aħjar, għandna bżonn naħdmu mal-Istati membri biex inġeddu l-Ewropa b'riformi strutturali li joħolqu ambjent aħjar l-investiment, Kompetitivita aħjar u jwassal li qed impjieg. Aħna nixtiequ noħolqu suq waħdini fl-enerġija diġitali, kapitali, eh, kontratti pubbliċi u servizzi. Dan jgħin biex ineħħi l-barriri regolatarja għal negozji biex ikun jistgħu jivvenzjaw. Hemm ħafna kumpanniji li qed joħolqu prodotti ġiditali huma għandhom eh, suq waħdini fil-Stati Uniti ma mhux hawnhekk. Aw ħafna nies li jixtiequ jinvestu fis-settur tal-enerġija. Imma eh, ma jistgħux jistgħu jagħmlu hekk bħalma jistgħu jagħmlu bempju fis-settur tal likel għanna bżonnu kol suq wahdini fil-servizzi u fil kuntratti pubbliċi. Jena nappoġġa il-kummissari eh, kollegi tijaj biex eh, naslu fit-tmim f'dan u noħolqu daw il sikwin wahdini. Aħna għanna bżonnu kol settur finanzjarju li jgħin il-kumpanniji tagħna aħjar, specialment daw l-SMIT għax eh, dawn għandhom bżon finanzjar għalija id-dimensjoni tas suq waħdini, it-tielet naħa tal-trianglu huwa l-iżjed element importanti ta' xogħol tagħna. U dak li l ħajbiddel l-Ewropa b'forma permanenti. Dan mhux ħaxxir mill-lejl innar, imma aħna naħseb li nistgħu nagħmlu t-tibdilit flimkien jekk aħna determinati. Dan huwa responsabilità konġunta tagħna. Kull waħda minn dawn it-tlet elementi ta' dal trianglu u bżonn jużi biex l-investiment jiġri fl-Ewropa. Kull naħa tejn lill-oħra u s-saħħa lill-oħra. Naf li għaw min jgħid li l-flus ta' dan il-fond ta' investiment mhux bizzejiet. Aħna ma rridux eh, eh, eh, nżidu l-pis tal s sittajja. Dak li importanti huwa investiment reali. Mhux biss flejjes gbar fil-bank. Aħna ħanużaw ammont zaħir relativament ta' flus pubbliku biex inneħħu tal biża u nużraw dawk il-fondi li hemm disponibbli ġa biex jiġi użati. Għandna bżonn biex nistartjaw il-magna biex najdu hekk jekk dawn l-istati membri jħossu li dawn il-fondi mhux biżejjed allura nitolbuhom eh, li jagħmlu kontribut tagħhom ukoll. Biex il-fond ta' investiment jirnexxa, l-istati membri eh, għandhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet kureġużi u l-sibi ta' bżonn tagħmel xogħol tagħha wkoll. fi waħdu il-pjan mhuwiex xi soluzzjoni eh, totali biex t-trasforma l-ekonomija. Ma huwa importanti jekk aħna n-implementaw it-tlet elementi tal-pjan tagħna aħna nkunu nistgħu nbidlu il-panorama investiment fl-Ewropa għall aħjar Allura ejja nibdew ix-xogħol tagħna, naħdmu flimkien biex biex jkun hemm investimenti fl-Ewropa mill-ġdid. Grazzi. Grazzi ħafna. U hekk temmejna id-dibattitu.